say, uh, in our Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous. kollegi l tajba u skużawna ta' dil-bidla fl-axar minuta, grazzi ħafna tal-attendenza ta'kom. Da' xej tard biex nibdew. Niskużaw ruħna ta' dan. fuq il-numru 14 fl-agenda. Għanat il-kelma issa l-Martin Kastler, anzi niskuza ruħi għattajt il-kellim, għattajt il-presidenta. No, I know it will be Mrs. Jelzovitska who will replace Mr. Kastler, but first I did a mistake with... Il-izbal għamilna li zbal li tagħti president huwa l-ordni tal-ġurnata mela kif edna il biraħ edin il-lum nieħdu l-ewwel punt bħala 13 a li huwa marbut mal-votazzjoni illi aħna mbagħad se jkollna fin-numru 17 ġifieri l-eżaminazzjoni tal-emendi. Kif tafu, il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali beda ix-xogħol fuq ir-reviżjoni tal-91 u din hija regola regola 91 li tpoġġi n-numru 81 fuq il-proċedura ta' kunsens fil-Parlament. Jekk tħarsu lejn ir-regoli tal-Parlament, tarawhom mod li s-sinsla tat-test tad-dokumentazzjoni mbagħad hemm qatt ta' proċeduri oħra li għandhom lan biex jimmiżuraw dik il il-proċedura jew mhux proċedura pereżempju meta l-Parlament intervjeni jew le bħal ngħidu aħna il-budget, il-proċedura tal-budget fejn il-Parlament mhux sempliċiment jemenda t-test ma jkunx jista' jemenda t-test jgħid iva jew le għal dak li qed jiġi preżentat. Mela. Mela il-kollega tagħna Skraftoski qed jaħdem fuq dan fih dan il-Kumitat ta' Fajt Kostituzzjonali issa il-isfond ta' dan kien hemm konflitt ta' setat bejn bejn il-Kumitati Afet u Inta u rridu jisibu soluzzjoni għal dan il-konflitt permezz ta' deċiżjoni fuq ir-regoli. Il-Kumitat Inta kien ma kien sodisfat xejn bil-komitat bil komita bil bil passi li tieħdu fih dan il-Kumitat ta' Fajt e, eh, Kostituzzjonali sajjena jisem eh, eh, jiena tkellimt fuq dan il-pjan fuq din l-iskeda illa għaliex is-sus Rassoskis għandu d-dokument illi xorta ma mhux qed jagħti l-opportunità l kumitat speċjalizzat biex jintervjeni fi proċedura bħal din u dak li aħna rajna fil-sentenza tal-qorti fil-kas fil-kas transatlantiku meta saqsejna fuq id-dispożizzjoni dak kien eżempju ta' situazzjoni fejn aħna ma stajnix natu l-opinjoni tagħna bħala komitat. Jiena qajjimt din il-problema mal-presidenza u peress l komitat inte ma kienux kontenti minħabba dak li minħabba xogħol tal-komitat għall affarijiet kostituzzjoni dan iżdied mal-opinjoni tagħna u daw wassal għal bidla fir-regoli. Fil-sustanza? ma' ċaba Uri mill-PPE aħna poġġejna flimkien naħseb dak li u e, ftejm tajjeb u naħseb li da jider fil-votazzjoni. Aħna din inħarsu lej tliet problemi fil-fatt. L-ewwel u qabel kollox l-afku qed jgħidu illi aħna għanna dokument inizjali li fih il-Parlament jista' jgħid iva jew le. Wara dak imbagħad ikun hemm toħroġ riżoluzzjoni li tispjega dan din il-pożizzjoni jekk iva jew le. Ir-rapporter tal-AFCO għaf il-bidu et ippropona li rakkomandazzjoni bħal din fejn il-Parlament jgħajtiva jew le ma jkunx hemm premessi sempliċement ikun hemm eh, ċitazzjonijiet unbat ikun hemm eh, opportunità għal rapporter biex joħroġ b'dikjarazzjoni ta' spjegazzjoni. Jiena suġġerrejt lil ċaba Uri u kien fil-fattuwa qabel illi fil-pożizzjoni legali dik il no dik id-dikjarazzjoni ta' spiegazzjoni tapplika għal liġi ordinarja li permezz tagħha jekk id-dikjarazzjoni ta' spiegazzjoni ma segwix ir-riżultati tal-vot, allura l-komitat ikun jista' jitlob illi dik id-dikjarazzjoni e, tispiċċa, tiġir tirata. It-tieni punt importanti nixtieq insemmi u naħseb jina għajjimt dan il għalix ma kienx xara l-kulħadd. Lafko qed jissuġġerixxu li l-Parlament ma jkunx jista' eh, ma jaċċettax eh, test illi jidher dimu għal kunsens jekk l inta isegwi il-pożizzjoni tar-rapporter. Aħna nkunu sempliċement ngħidu bħala Parlament ngħidu iva jew nħallu l-affarijiet status quo dinja ċaħda ta' demokrazija nejdu aħna. Jekk il-Parlament mbagħad jgħid iva għandu dritt jgħid le. U dak li qed jissuġġerixxi l-afko qed iżomna lura milli ngħidu le. Allura wieħed għandu l-impressjoni li dak li qed jiġi suġġeritu li jekk aħna ngħidu iva, jekk inti ma tajċ iva, sempliciment nħallu l-affarijiet jorqdu sakemm fl-aħħar inkunu ikollu frokna li konna ngħidu iva. Din hija ambigwità li jeda tfixkel u toħnoq l-azzjoni tagħna, il-kapaċità tagħna li naġixxu. U allura l-Onorevoli Uri jappoġġja dan il-punt u nirringrazzjah ta' dan it-tielet punt importanti li kelli nsemmi huwa dak fuq kif dan il-kumitat jista' joħroġ il-veduti tiegħu fuq każ bħal dan u dan hu dan jider fis sezzjoni tan nofs ta' kompromess illi eh, għandkom e, u d-diemkom bħalissa u għal darbohra ftejim fuqa massur uri fdwar dan u jina kontenta li ninnota dan l-emenda seba sempliciment nsemmija is Is-surur qed jippreżenta din bħala emenda li waħda tajba u ċar il dikjarazzjoni ta' spjegazzjoni għandu jiġi raġunat, argumentat u din id-dikjarazzjoni għandha tiċċara il-mandat tal-Kumitat ir-rapporter għal fil-verżjoni tal-bidu dik oriġinali li ir-riżoluzzjoni tkun il-bażi ta' negozjati. Jiena ċarat din iżjed f'emenda oħra li permezz tagħha jina qed li din riżoluzzjoni għandha tkun il-bażi tal-mandat tal-Kumitat. Aħna ma ngħidux li hija li huwa mandat imma li ċara l-mandat. Kif fil-fatt aħna rajna <coughs> fit-trattat fil-kwistjoni tat-trattat transatlantiku id-dispeċini li qatt nispjega dan kollu fit-tul daqshekk ħin bikri fil-ġurnata ma xi kultant aħna rridu nifaċċjaw dawn l-affarijiet f'ċertu punt. Allura dan huwa ċar jew għaw xi ħadd li jixtieq iżja spjegazzjoni. Iva, is-Sur Terkas. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek imma wkoll tal-azzjoni konċertata tagħkom jider il aħna edin fidejn tajba meċċej inti dwar l-emenda seba minnaħa ta' soċjalisti aħna lantana unek kien dak li ridna nimmiraw lejħ kien il aħna għandu jkollna il-mezzi fi proċedura ordinarja biex aħna immorru qoddim il-bjuro biex nitkellmu fuq il-veduti tagħna. Aħna qegħdin naraw li hemm ħafna ħafna okkażjonijiet li fihom il-klawżula orizzontali l-artiklu 7 li permezz tiegħu kwistjoni soċjali għandha tiġi mainstreamed mhux qegħdin jiġu segwiti għal ridu nassiguraw ruħna xem ħafna każijiet fil-ħajja ta' parlament fejn politiki kollom eh, dimensjoni soċjali u allura għalmenu għandna nintalbu l-opinjoni tagħna b'mod ċar permezz ta' proċedura miftuħa u trasparenti skont ir-regoli li jiggovernaw ix-xogħol tal-Parlament. <coughs> Il-President, grazzi. Għaw xaħat ieħor. Tajjeb, mela, nivvotaw fuq dan aktar tard, tajt il-President. Mela, issa ħanaddu, issa ħanaddu għal punt 14. Is-Sur Kastler ma jistax ikun fostna u għet jiġi allura e, eh, rappreżentat minn membru ieħor għanna din l-abbozz ta' opinjoni dwar nisa migranti li jkunu mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea. Sinjura, għandek il-kelma. Silvi għandek il-kelma. Eżis kollegi, persuni mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea u ma jkollhomx eh, permess regolari biex jgħixu f'dak il-pajjiż fil-pajjiż ta' destinazzjoni, il-maġġoranza kbira tagħhom daħlu l-Unjoni Ewropea b'mod legali ma wara perjodu ta' żmien eh, għaddew għaddew minn diffikultajiet mingħajr illa lix ma kellhomx il-permess regolari tagħhom jew il-permess ta' ta' impjek Dawn il-problemi huma komplessi komplikati u xi kultant ikunu riżultat ta' proċeduri u politiki li jkunu diffiċli biex jiġu segwiti minn dawn l-immigranti. Dawn it-tip ta' nisa mingħajr dokumenti u tfal tagħhom ikunu l-iktar vulnerabbli bħala vittmi, speċjalment dawk illi ikunu superstiti u li ma jkollhomx aċċess għall appoġġ u jew xelta dawn il-vitmi jiffaċċaw possibilità ta' deportament, abbuż u allura ma jkollhomx e, il-drittijiet aċċett id-drittijiet tagħhom. Allura l-opinjoni ta' Kastler hija li dawn il-problemi ta' nisa speċjalment nisa tqal u nisa li kunu qed jipprovaw ifittxu aċċess għal għajnuna għandhom ikunu għall-attenzjoni tagħna u mandom xieġu trattati jisom kienu, kienu kriminali xejn mandu jizom dawk kien nisa milli kollhom aċċess u jżommu protezzjoni minn violenza, esploitazzjoni u diskriminazzjoni mal-Ewropa kollha. L-umanità titkun fi ċentru tal-affarijiet il-labbozz ta' opinjoni ta' Kastler e, kontenta bil-opinjoni dwar dan ir-rapport nisa migranti regolari jiffaċċjaw ostakli kbar ta' kull tip li jfixkluhom milli jkollhom ċerti servizzi bażiċi bħal edukazzjoni, djar, għajnuna legali, saħħa u protezzjoni oħra protezzjoni fuq ix-xogħol speċjalment. Allura l-istati membri u l-imsieħba soċjali qed jiġu mitlubin biex indirizzaw din il-problema li qed jiffaċċjaw nisa mingħajr dokumenti fuq il-post tax-xogħol u biex jgħinu b'mod konċentrat u biex jagħmluha possibbli għalihom biex jeżerċitaw ħafna ħjar id-drittijiet minn tagħhom li biex jagħtuhom eh, standards minimi ta' drittijiet u ma jkunx hemm abbuż minnaħa tal-impjegaturi minħabba li għal dawk in-nies persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi fuq il-postijiet tax-xogħol din hija protezzjoni ta' daw in-nisa mingħajr dokumenti li koll jiffaċċjaw violenza ta' kull tip anka dik domestika, anka servizz ta' oti ta' pariri kif ukoll dawk li jagħtuhom pariri fuq livell reliġjuż. Din hija kwistjoni wkoll ta' nisa mingħajr dokumenti li jkollhom it-tfal jew li jkunu tqal, protezzjoni speċjali wkoll tfal li jkunu għadhom ma twildux, kif ukoll għajnuna legali u oħra għad-dritt illi kollom ċertifikat ta' ta' tfal tagħhom skont l-artiklu 7 dwar il-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti u tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tat-tfal mhux imwielda jkun għadu ma tweldux. Irid tkun hemm kunsens mal-gruppi kollha li għandna nieħdu ħsieb dawn in-nisa mingħajr dokument mingħajr dokumenti. Almenu Martin Kassler qed jitlob li ngħidilkom il-li li u ipprova ipoġġi l-iktar fatti importanti felf u ħamismit ittra il-irċieva imma u għadu miftuħ biex jidaxħal ukoll e, punti oħra, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Konsori. Iva, grazzi, signora Jon Kusuri, qed titkellem. Ħafna drabi nitkellmu fuq immigranti illegali, persuna bħal din jista' ma tkunx illegali u għalhekk aħna qed nużaw il-kelma bla karti, bla dokumenti, mingħajr dokumenti. U għalhekk din hija kwistjoni importanti ħafna. Il-kriżi ekonomika li żviluppat e, fi kriżi soċjali qawwija ħafna qed poġġi il-dawn l-immigranti mingħajr dokumenti e, fi, trattament mill-ar, per eżempju fl-Olanda u anka fil-Polonja. Fej għandek nisa' li jitsu fil-pajis u jkollhom tarbija hemm, ma jkollhomx dokumenti u mara bħal din tkun mitluba e, titlob biex tintalab biex tħallas e, down payment tħallas down payment ta' 500 euro li l-isptar li ma jkollix mi għalek għalhekk hawnhekk irridu niffaċċjaw il-kwistjonijiet importanti bħal pereżempju il-fatt li l-imsieħba soċjali u il- u il-protezzjoni tad data tkun sviluppata b'xi u naħseb punti oħra importanti f'dan id-dawl u għalli għanna nfakru il komissjoni fuq il-fatt li il-politika tagħna kollha tal-immigrazzjoni mi żviluppata biżejjed, allura din hija kwistjoni eh, diffiċli ħafna huwa estremament diffiċli biex insibu xi ħaġa f'dan f'dan il-pakket leġislattiv daqshekk imħawwad. Naħsbu li dinja xi ħaġa li aħna għandna eh, niffaċċaw qudiem il-plenarja u fi diskussjonijiet politiċi tagħna ġenerali għax din hija kriżi soċjali li qed niffaċċjaw u nittrattaw in-nies speċjalment daw in-nies mingħajr dokumenti b'mod ħażin ħafna grazzi. D'autres demande d'intervention. Grazie ħafna ta' dan l-intervenzjoni. Issa signora Lambert. Grazie. Ne ringrazia anche il-rapporter tal-opinjoni tiegħu fuq e eh, il questione tal direzione ta, tale Ta Jiena nifhem id-diffikultajiet. e eh, eh, ci punti a ieħor li Insemmu għonek, specialment dawk li għandhom x'asmu ma' l-konvenzjoni tal-ILO fuq il-ħaddima li jaħdmu fid-djar. Specialment fil-kazijiet fejn ikunu ħaddulhom il-passaport u jiġu eh, intrapolati f'din is-sitwazzjoni. U anki dak li għadna fuq l-aċċess għal-kura fil-kas tan nisa li huma tqal u anki rispett al policies li għanna fl-Unjoni Ewropea fuq il-nisat għalu il-neonati. Pero aħna nilqaw l-opinjoni u sen sen niprezentaw xi domen xi emendi li morru f'din il-direzzjoni. Grazzi ħafna. Inti semmejt eh, il-konvenzjoni konvenzjoni għal dak li daħet fil-5 ta' settembru. Però sfortunatament sis zewċ stati biss firmawa. il germania u l-Italja, da stant uh, il uh, naraw li hemm diffikultajiet għanna nfakrom kolla għal-gvernijiet l ohra biex namlu pressjoni fuqom aħna propju biex nġelhom jiratifikawom. Għana għadimna ħafna biex tgħaddi din konvenzjoni u biex nappoġġawha u għadha maġiċ rafti ratifikata mill maġġoranza. ċaħti ieħor jixtieq jitkellem? Mela l-Kummissjoni tixtieq titkellem? Grazzi. Iva, fil-qosor nixtieq nagħti xi ftit elementi fuq żewġ punti jew tlieta li ġew inklużi fil-opinjoni tiegħek. Fuq id-direttiva 2009-52 fuq is-sanzjonijiet għal dawk in-nisa li qegħdin jibqa' fl-istess post illegalment. Jiena xtaqt ninformak li aħna qegħdin nagħmlu nispezzjonaw it-trasposizzjoni tad-direttiva u fuq l-implementazzjoni tal-direttiva 2011 fuq il-ġlida kontra traffikar tal mredmin eh, tafu illi l skadenza għal trasposizjoni kienet f'April li għadda u issa qegħdin nevalwaw l-istess eh, eh, trasposizjoni. Il-Kummissjoni ħad tamel rapport fuq l-applikazzjoni ta' din direttiva fl-2016. U fuq il-punt numru 5 fuq ir-riċerka estensiva li hemm bżonn għal għal perċentuali fl ewropa di tibqa kwestjoni forsi eh, importanti tkun tafu illi kif ġadna fuq komitati oħrajn aħna sen nibdew studju fuq l-intersezzjoni ta' sessi u fuq nisa specialment u fuq it-traffikar tal-bnedmir. Eh, studju li sen eh, nidu Eh, minn hawn ftit ieħor u jkun lest xie sena u nofs oħra. Grazzi, rapporter, nimmaġina din tista' din l-informazzjoni ta' DL rapporter. Grazzi. Letoviecka taqbel? Grazzi. Mela, l-emenda l-emendi l-14 ta' ottubru fl-ofsenar. L-emendi jiġu diskussi mbagħad fl-4 ta' novembru u l-kompromessi fil-25 ta' novembru u nivutaw mbagħad l-għada fis-26 ta' novembru. Il-Kumitat FAM u mbagħad jiddeċidi fis-16 ta' Diċembru u bekk nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda il-Sinjora Oman Reuten illi se tirrapporta fuq it realgu tal bira għada ma waslitx mela dan il-punt niposponuħ u għadu għal votazzjoniet Mena, nibdew bla punt numru 17. Għonek e, għanna l-votazzjoni fuq il-rapport leġislattiv e, Skużawni, il-rapport SIS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 94 eh, ta' 33, 98 tal-24. Grazie. Mela, fi blok nihdu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Għanna 3 minnata rapporter favur kontra astenzjoniet għaddit, 4 favur kontra astenzjoniet għaddit, 5 favur kontra astenzjoniet sitta favur kontra astenzjoniet eh, għaddit seba kontra astenzjoniet għaddit tminja kontra astenzjoniet għaddit disa favur kontra astenzjoniet għaddit 10 favur kontra astenzjoniet għaddit 11 favur kontra astenzjoniet 12 favur kontra astenzjoniet għaddit 13 kontra astenzjoniet għaddit, 14 kontra astenzjoniet għaddit, 15 favur kontra astenzjoniet għaddit, 16 favur kontra astenzjoniet, 17 favur kontra astenzjoniet għaddit, 18 favur kontra astenzjoniet. U dawn huma kollha kemm huma għaddew bħala blok. Il, e, Il-premessa jħed kompromess A minn żewġ gruppi, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. E, e, il premessa ħamsa, kompromess B. zoċ gruppi favur kontra astenzjonijiet għaw kollha dew. E, minn Harken, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 ta' A u naddu għal vot elettroniku. Il-rapport kif la bosta rapport kif no emendat Kulħat vota il-votazzjoni marwa. 32 favur, 3 kontra, sanzjoniet xej, il-labozz kif ġie emendat huwa aċċettat. 32 favur, skużawni tajt il-President. Naturalment il-rapportera għadu jgħatin eh, negozja. Il-rizoluzzjoni, il-votazzjoni miftuħa fuq id-DLR. Kolħat vota, votazzjoni manuqa. 35 favur, Tlita kontra memx astenzjoniet. U issa naddu għal evaluazzjoni għal verifika. Irridu natu mandata negozjar għal rapporter u il-grupp se jkun il-rapporter sari SIA Oli Kristensen għal grupp SD, Marin Harken għal grupp ALDE, Maldelli għal ħodor u McIntyre għal UCR. U, u dawn se jkunu kollha fuq il-tim ta' negozjar. Mela nistgħu ntu mandat ta' negozjar? Abbażi tal-riżoluzzjoni li għanna kif adottajna. Għanna bżon ta' 25 vot favur. Mela, naddu għal vot definizjoni tal-mandat elettronikament u votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 36 <clears throat> favur, 3 kontra, memx astenzjoniet. Mela, grazie, il-signor rapporter nifirħula. Issa irridu nivutaw fuq il-punt 15, eh, 18, skużawni. Pero esir Njura Papadopoulou għalet li talbitna li namlu l-rapport taħħa issa minn flok. Għaw xaħat joġezzjona? Grazzi, il-kulħat. Mela, naddu għal punt 24 minn flok kollegi, aħna dotaw l-agenda fl-ewwel ġurnata u irridu e, e, e, bat nimxu fuq dik il-bażi nżommu f'moħħna di. Il-punt 24 għal Antigoni Papadopoulou. fuq proposta għal direttiva għal uh, għal kondizjonijiet ta' tħulu residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal riċerka, studi, skambi ta' studenti, eccetera. dan, dan rapport huwa rikast artiklu 1.a eh, numru 21 emenda il-rapporter il favur. Maddiċ. 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 23 l-istess situazzjoni. Kontra addezzjoniet maddiċ. 24 l-istess favur astenzjoniet maddiċ. 25 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 26 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 27 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emendi 94. L-emenda 94 miex ammissibli. Ma lissa artikol 3.f kompromess ġe favur kontra astenzjoniet għaddit. Artikol 3.g Lamberts u Mallika favur kontra astenzjoniet maddiċ. Artikol 3.i favur kontra astenzjoniet għaddit. 99 mux ammissibbli, artikolu 3.m, eh, wieħed minn tliet gruppi, artiklu 3.n, 31 eh, rapporter favur, favur kontra astenzjoniet 32 favur kontra astenzjoniet għaddit 24 l-istess favur astenzjoniet ma 35 favur kontra Wetu wieħed, mija wieħed. favur kontra astensjoniet niverifikawa. L-emenda numru u wieħed. Il-votazzjoni miftuħa. Kolħat il-vota naħseb, votazzjoni maluqa. Favur 19, 20 kontra ma ddiċ. Artikolu 4, paragrafu 2, 102 sar jesaja u 103 Lambert u ma identiċi votaw kontra astensjoniet għaddit. Artiklu 6.7, 104 uh, Lambert favur kontra astensjoniet għaddit. Artiklu 6.f, 37 rapporter favur fawu kontra astenzjoniet maddiċ 105 ġan Lambertu Malika e, u Benarabatu e, favur kontra astenzjoniet deċ. Artiklu 6.f A il-punt ġdijt, e, emenda 38 rapporter favura għaddit l-artiklu 7 paragrafu 1 kompromess ġej minn żewġ gruppi astenzjoniet għaddit 40 rapporter favur, ma deċ din l-emenda. 41 rapporter wa favur, kontra għara stenzjoniet, ma deċ, artiklu 7 paragrafu 5, kompromess kappa, favur kontra astenzjoniet għaddit, artiklu 7 paragrafu 6 minn tret gruppi, 43 eh, għaddit, 44 favur kontra astensjoniet maddiċ. 45 stess autur favur kontra astensjoniet għaddiet. 109 mux ammissibli, artiklu 9, kompromess emme, din l-emenda għaddiet, 47 favur Rapportero favur, favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq 47. Il-votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. <clears throat> Sittax favur 20 kontra dina ma' 48 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 49 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 50 minna ta' rapporter favur kontra astenzjoniet għaddit artiklu 12 paragrafu 1 sotto paragrafu 1 punta kompromessen minn żewġ gruppi favur astenzjoniet għaddit l-artiklu 12 paragrafu 1 sotto paragrafu 1 punta, B emendi 112 minn Nadja Hirsch u 113 minn Jean Lambert Malika u Bena Rabatu u ma identiċi favur kontra astensjoniet maddewx. Kompromess o tlet gruppi favur kontra astensjoniet għaddit 53 favur, l-rapporter favur, favur kontra astensjoniet maddiċ 115 ma kienieċ ammissibli, 54 rapporter favur kontra astensjoniet ma diċ 116 favur kontra astensjoniet l-emenda ta' sarja saja eh, għaddit l-artikolu 12 paragrafu 2 117 favur kontra astenzjoniet mela naddu l kompromess P żewġ gruppi favur għadda l-kompromess. Artiklu 13, paragraf punt C, 119 Lambert 120 Hirsch kontra astenzjoni ta' dew. Le, ma dewx? Namlu verifika. Fuq il-119-120 votazzjoni miftuħa, kolħati vota, votazzjoni maluqa. 17 favur, 21 kontra. Sa, allora ma maddewx dawn l-emendi. Na, skużawni, 19, 17, eh, il-votu u l-istess, eh, eh, għal l-istess rizultat. 121 favur kontra astensjoniet għaddit. 124 Jean Lambert Malika Benarabatu favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. Inkompromess Q favur kontra astenzjoniet għadda. Dana kien kompromess mill-SND u IPP. 14 B 57 minna ta' rapporter favur kontra astenzjoniet maddiċ. 125 sarri sajja favur kontra għad astenzjonijiet jidir li l-dina ġiet accettata eh, namlu verifika votazzjoni ftuħa koħat vota votazzjoni maluħa 19 favur u 20 kontra ma għaddiċ artikolu 14.c kompromess R minn led snd u IPP favur kontra astenzjoniet għadda. 59 rapporter favur kontra astenzjoniet maddiċ. 60 rapporter favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq 60 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 15 favur, 24 kontra, memx astenzjoniet, mela maddeċ, maddeċ din. 128 sar jessaja favur kontra astenzjoniet għaddit. 61 rapporter favur kontra astenzjoniet maddeċ. 62 u 63 mir rapporter mumiex ammissibli. 129 ġin Lambert favur kontra Astenzjoniet namlu verifika fuq 129 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa. 20 favur, 19 kontra, mela din għaddit 130 sarja saja. Favur kontra, astenzjoniet għaddit. 131 eh, sarja saja favur għaddit. 64 rapporter favur kontra astenzjoniet maddiċ. 132 sarja saja favur kontra astenzjoniet maddiċ. Namlu verifika ta' tal-emenda 132 ta' sarja saja. Votazzjoni ftuħa, kuħati vota? Votazzjoni maluqa. 19 favur, 19 kontra. Mela di taqa. Imma importanti li nagħmlu verifika. 133 Nadja Kirx favur kontra astenzjonijiet għaddit. 134 Sarja Saja favur. Namlu verifika anki ta' di. 133 il-votazzjoni miftuħa, kuħat vota votazzjoni maluqa, 20 favur, 19 kontra, għaddit. 134, sarja seja favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 135 ġin Lambert favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika. 135 ġin Lambert. Votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marwa. 20 favur, 19 kontra. Għaddit. Mela 136 ġin Lambert favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 137 ġin Lambert favur, kontra astensjoniet maddiċ. 138. Ġin number favur kontra astensjoniet għaddit. <coughs> ma emħaġa li ma nifimix Issa, 65 eh, eh, ġa minni, nibdaw bil kompromesses favur kontra astenzjoniet ma Mela, issa naddu għal 65 minna ħata l-rapporter. Eh, verifika. Għadna kif ħadna l-kompromess esse. Ma kienx ċar. Oh, ok, mela. Namlu, nerġaw namlu kompromess esse elettronikament. Votazzjoni miftuħa. Kohati vota? Votazzjoni maluqa? Eh? 31 favur, 8 kontra. Mela l-kompromess għadda. <coughs> mela l-artikolu il-kompromess te, artiklu 23, għadda. Essa, artiklu 24, kompromess u favur kontra għadditu, għadda u koldan il-kompromess artikolu 24 paragrafu 1 sotto paragrafu 1 erba mu 46 sar jessaja favur kontra 146 l-emenda favur kontra astensjoniet man addit. emenda mia u 147 taqa għax diġaja koperta mill-emendi oħrajn. Il-rapporter jaqbel, taqbel minn ma jidirli, Iva, taqbel, 69 hija inammissibbli, ma nista' ngħaddu għal blok fuq l-artiklu 25. 148, 149, 150 u 151 kollha minn Jean Lambert. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma dewx dawn elementi. Artikolu 25 ma jiġix emendat f'dan il-kas. E, issa e, għanna l-emenda 152. Favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Uh, Mela qed nagħmlu verifika ta' 152 votazzjoni ftuħa. Kwati vota. Fuq 152 votazzjoni magħluqa. 20 favur, 19 kontra, għaddiet. Eh, maġoranza zaħira ħafna, vot wieħed. 71 u 54 mhux ammissibbli ngħaddu issa 72 mir-rapporter. Artiklu 26 paragrafu 2 parti introduttiva favur kontra astensjonijiet għaddit. U nistaw anki nivvotaw fuq 155 ta' Nadja Hersh. Favur kontra astensjonijiet. Jidr li li għaddit din għamlu verifika anki fuq di. Rwotazzjoni għapert miftuħa fuq 155. għanna 20 kontra 19. 73 irtirata, 74 tal-rapporter favur, kontra stenzjoniet maddiċ. 75 tal-rapporter favur kontra stenzjoniet Għaddit. U issa naddu għall-artiklu 31 paragrafu 1, 77 rapporter favur kontra astenzjoniet, għaddit. 158 sarja jessaja favur kontra. Ejwa, 158. Għaddit. Fu il-premessi, premessa tlieta, emenda u wieħed, rapporter favur. Favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda tnejn. Eh, rapporter favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda tlieta favur kontra astensjoniet maddiċ. E, emenda erba, rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. Wara er, fuq il fuq il-premessa numru 9 għanna l-kompromessa favur kontra astensjoniet għadda. Premessa 9. Na skużawni, e il-premessa 11, emenda 6, rapporter għaddit, Issa naddu għal mux ta' nivutaw fuq 79, nivutaw fuq 80. Issa nivutaw fuq 80. Hirx, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Il-promess 12, kompromess B. Zoċ gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Ad Wara il-premessa 12 għanna l-emenda 8, rapporter favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 10, rapporter favur, dissa, kontra. Astenzjoniet maddiċ. 10 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. 11 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 12, rapporter namlu verifika għajt namlu verifika fuq 11. Kuħat vota votazzjoni manuwa. 18 favur, 21 kontra. Kelkom raġun, maddiċ. Emenda 12 rapporter favur, kontra astensjoniet għaddit. Premessa 25 kumar mesċet minn gruppi għaddit Eh, eh, premessa 28, emenda 84, ġin lambert favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 85, sar jessaja fuq il-premessa 30, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Il-premessa 31, emenda 14, rapporter favur, kontra astensjonijiet għaddit. Il-premessa 33, emenda 15, rapporter favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 87. minn Hersh favur kontra astenzjoniet maddiċ. Esta l-kompromess D minn zoċ gruppi favur kontra astenzjoniet għadda. Wara il-premessa 33 16 Rapporter favur kontra astenzjoniet namlu verifika 16. Kati vota, votazzjoni marruqa. Tmintax favur, 21 kontra. Mela maddiċ. Emenda 17, ta'a. Mela naddu għal 18 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet, ma' diċ. E, Premessa ti 40, 34, kompromesse favur kontra astensjonijiet għadda. E, Premessa 35, 91, Nadja kirx favur kontra astensjonijiet, ma' diċ. 92, sar jesaja favur kontra astensjonijiet. Ma' diċ. U issa namlu verifika. namlu verifika. 92 fuq il-premessa 36. Sar jessa il-votazzjoni miftuħa. Kuħati vota votazzjoni marruħa. 17 favur, 21 kontra. Ma ddiċ. U ma kienx hemm astenzjonijiet. Issa għanna l-kompromesse F minn żewġ gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit għadda. Issa l-opinjoni, la bosta l-opinjoni, votazzjoni miftuħa. Fati vota, votazzjoni marruqa. Għadda, għaddit. 30 eh, favur u nifirħu l-rapporter. Komplu bil-rapport ta' Adam Koza, l-punt 18. Dan huwa abbozz ta' opinjoni. Aħna l-komitat responsabli u dan huwa l-implementazzjoni tal-direttiva dwar il-qafas ġenerali għat trattament ugwali tal-impjek u l-okkupazzjoni. Għanna u koll opinjoni tal-Kumitat Libe. Paragraf 1, amendement 17 d'Elisabeth Schroeter, qui est pour Kontra. Zbatax, favur kontra stenzjonijiet. Mux ċar. Mela, il zbatax Elizabeth Ruder, il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, il-votazzjoni maluqa. Zbatax favur, 20 kontra, maddiċ. Mela, paragrafu wieħed għat 18 ta' kliveti il-votazzjoni miftuħa maluqa, stenzjonijiet, maddiċ. 19 uh, tal-istess awtur minnu favur kontra sensonijiet għaddiet. L-20 l-istess awtur minnu favur kontra sensonijiet għaddiet. Mela, il-kompromess B favur kontra għaddiet. 21 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 22 l-istess awtur minnu favur kontra sensonijiet adottata 23 blemenda orrali mawx ebda oġġezzjoni għalija. Mela, l-24 il-favur kontra sensonijiet, għaddit. Wara il-23 il-paragrafu 2 minn favur kontra għaddit l-erba Mela, fuq il-paragrafu 2, il-Kumitat Libe votazzjoni, għan provaw be votazzjoni elettronika miftuħa il-votazzjoni maluqa, kulħadd ivvota. 20 favur, 16 kontra, żewġ assenzjonijiet ġiet adottata. Il-paragrafu 4 tal-istess eh, komitat minn favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Mela, il-kompromess ċe minn erba gruppi favur kontra assenzjonijiet għaddiet ehm, l-emenda 26 ta' Elizabeth Ruder minnu favur kontra assenzjonijiet? minix ċerta ħjar niverifikawa. Ġiet adottata tgħid il-President. Mela, is-26 ħan minn il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni maluqa. 18 favur, 20 kontra. Maddiċ. Mela, il-kompromess eh, D minn erba gruppi minnu favur, kontra assenzjonijiet għaddit l-emenda 29 minn favur kontra assenzjonijiet maddiċ Nivverifikaw għadin. Tout le monde a pu voter? Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 22 favur, 16 kontra. Hija ċara din addottata. 12 eh, l-emenda 12 mela minu favur kontra sensonijiet għaddiet. 30 ta' minu dera kliveti minu favur kontra assenzjonijiet. Għan verifikaw għadin l-emenda 30 minu il-votazzjoni miftuħa, anzi, mot elettroniku. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 18 favur 20 kontra maddiċ. Il-31 ta' kliveti ndini għamenda orali irritu kunem ta' persuni li umu bil wif biex ma tiġi ċertata din. Mela din ma ġiċ adottata, naddu issa għal eh, l-emenda 32 ta' minnu derak li veti minnu favur kontra assenzjonijiet. Ġiet adottata. It-32 mill-istess awtur, anka unek għan amenda orali għaw xie oġġezzjoni għal din eh, l-emenda. Nivotaw fuqa, mela minn favur, kontra, assenzjonijiet. Għaddit. Il-paragrafu 8, l-emenda 33, minn odoro, kliveti minn favur, kontra, assenzjonijiet. Maddiċ. L-34. Lazlo Sorjan, minn favur, kontra, assenzjonijiet. Għaddit. Il-35, minn odoro, kliveti minn favur, kontra, assenzjonijiet. Maddiċ Il-paragrafu 8, l-emenda 38 eh, minn Odora Klivetti għal darboħra, unek għanna emenda orali minn min Odora Klivetti. Għaw xie oġġezzjonijiet għall emenda orali l-onorevoli Koza. Talab il-mikrofonu. Għedin taġlu wis fil-votazzjoni, l-emenda 35 irridu neħuwa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 is-37 ġew nirtirati. Issa jien qed nistaqsikom jekk hemm xi oġġezzjonijiet fuq l-emenda orali, ġifieri l-emenda 38 il-listet minn min odora kliveti għaw xie oġġezzjonijiet minn din l-emenda orali minnu favur 38 il-sur kawza jina kontra eh, din l-emenda fissam il-grupp tijaj Jiena kontra l-emenda, fissam il-grupp tiegħi kontra l-emenda. Kontra l-emenda reali, erġej repeti. Fissam il-grupp kollu tiegħi jina kontra. Mela, l-emenda orali taqa, l-emenda 38 il-verżjoni oriġinali minu favuru, minu kontra, assenzjonijiet. Ħani verifikawa, b'mod elettroniku. 38, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 15 favur, 19 kontra, mela maġġieċ, erba' sensonijieti. L-emenda 38 maddeċ, l-emenda 39, l-istess autur minu favur kontra assenzjoniet maddeċ, l-40, paragrafu 10 minn Daniel van der Stoop, dak l-huma favur kontra assenzjoniet maddeċ. Paragrafu 11, eh, l-emenda 44 minu favur kontra sensonijiet ma deċ eh, il-11a, emenda 42, l-istess Lazlaw Surjan, favur kontra assenzjonijiet ma deċ. Il-paragrafu 12a, il-43, edem koza minu favur ħa niċċekjawa din, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 22 favur, 16 kontra. Għandkom raġun. Għaddidin, il-43 edem kowza minn favur kontra assenzjonijiet. Għaddit 44 edem kowza minnu anka unek għanna emenda orali. Mir-rapporter għaw xie oġġesson element orali ma għawx. Mela, l-44 kif nija emendata minn favur kontra assenzjonijiet għadżiet. Paragrafu 13, il-kompromess E. Minu favur kontra assenzjonijiet ħaniċċekkjaw din. Il-lota tanja miftuħa. Kolħat vota l-votazzjoni maluqa. 21 favur, 17 kontra, il-kompromess e għaddalek. Mela, kompromess F, żewġ gruppi mnu favur, kontra, minu favur tijaw dal-kompromess minu kontrastenzjoni ta' diet il-46 l-emenda 47 eh, favur kontra sanzjoniet diet, diċ. 48 edim kowza minn favur kontra sanzjoniet diet, Il-paragraf 15 li wieħed minn favur kontra assenzjonijiet għaddit il-liba 5 minu favur kontra sanzjonijiet għaddit, il-liba sitta favur kontra sanzjonijiet għaddit, il-13 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 16 kompromess ġe, erba gruppi minu favur kontra sanzjonijiet għaddit. Paragrafu 16, libe 3 minn favur kontra assenzjonijiet għaddit l-emenda 50, emenda orali għaw xirġizzjoni talija, minu favur. Mux f'nofs il-votazzjoni tgħid il-President, ir-rapporter tara il mikrofonu għandek il mikrofonu jiena kontra l-emenda orali fir rigwalt ta' dan din l-emenda 50. Eh, mela, l-emenda 50 nivvutaw fuqa minajr l-emenda orali minu favur. Kontra, għasintanijiet, ħan verifikaw għadin, b'mod elettroniku. L-emenda 50 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Tmintax favur 20 kontra. Maddeċ din. Il-paragrafu 16 uh, l-emenda 51 kien għagons minu favur minu kontra. Assenzjonijiet maddiċ uh, il-paragrafu 16 ba seba minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet eh, li liba tmina minnu favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet l-liba eh, il-premessa għaddiet, il-kompromess. Minu favur? Il-President għalet li eh, eh, abżet eh, paragrafu. Il-paragrafu 16 li jibedisa minu favur. Minu kontra stenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 16, l-emenda 52, edem kawza minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 16, l-emenda 53 minu dora klivetti, li tinkludi u koll emendora li mir-rapporter. Għaw xie oġġezzjoni għal din emendorali? Le. Mela. L-emenda. Favur kontra sensjonijiet. Għaddit. il paragur 16 se l-emenda 54-55 eh, jaqaw itnej li juma unaddu għal citations. Għawnek għanna naqra komplikazzjonijiet. Tejt il-President. Il-rapporter għati suġġerixxi li kunem citation li simili ħafna premessa u għalek din imbidlet kompletament għanna votazzjoni separata u għan votaw fuq l-ewwel parti tat-tekst having regard to Article 1 of the European Charter of Fundamental Rights with special reference to the inviolability of human dignity. minajr which is universal human right. Jina nappoġġadi. Il-problema illi għanna b'din is-citation huwa minħabba li wieħed jista' jagħmel referenza biss u ma jagħmilx evalwazzjoni jew ġudizzju, referenza tittamel biss biex tassikura illi ehm, hija referenza tit ehm, tneħħi il-parti tal-rapporter, il-parti orali, illi fil-fatt hija evalwazzjoni Għalek issa nishtiq li nivutaw fuq l-ewwel uh, parti minnu favur kontra sensonijiet. Għaddiet. It-tieni parti hawnhekk għal darb'oħra għandna emenda orali mir-rapporter. Minnu favur tat-tieni parti. Għaw xi oġġezzjonijiet l-ewwel nett tat-tieni parti l-emenda orali ma ġietx adottata għalhekk il-kumplament mhuwiex ammissibbli. Mela, il e citation seba. Siri Ovrir minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda tlieta l ruder Schruder ġiet tirata il-premessa il-de favur kontra astensjonijiet le, minu favur, kontra, assenzjonijiet, ħani verifikaw għadin. L-emenda ħamsa, sani miftuħa. La votazione, il-votazzjoni maluqa. 21 favur żbatax kontra. L-emenda ħamsa għaddiet għalek. Is-sitta għedim koza minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ l-premessa F7 Elizabeth Schroeder daqa l-istessa 8, 9 u l-10. Il-premessa G l-emenda 11 l-izbet xubdem la favur kontra assenzjonijiet Għani verifikawa l-emenda 11 l-votazzjoni għam miftuħa kulħadd ivota votazzjoni magħluqa 18 favur 20 kontra Mlebda l-ebda stenzjoni ma din L-emenda 12 ġiet irtirata il-premessa H ma hemmx votazzjoni fuq il-13 20 ma ddiċ għalhekk nistgħu ngħaddu għal 14 xażburi minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa wi e- e- i hawnhekk kollox jaqa' fil-fatt. Nistgħu għalhekk nifutaw fuq l-abbozza rapport kollu kif nu emendat. Qabel il-votazzjoni jiex jitkellem il-rapporter. il-votazzjoni illum. saret permet u kena problemi fċertu emendi eh, illi aħna ħsibna li konna eh, bil fuqhom aħna fil-fat il-grupp ta' soċjalisti qed naraw li d deċida li ma jappoġġax dan ir-rapport għalfej waħdar tiraw l-appoġġ tagħhom ħanispjega għalfejn. Da, din il-votazzjoni waħda importanti ħafna, hemm ħafna emendi eh, kien hemm żmien limitat Aħna ipprovajna illi nkunu flessibli, nżommu moħna miftuħ, imma minħabba iċ-ċirkostanzi eh, li jiena tiġa semmejt, eh, jiena ma nistax napoġġa ħda, ma nistax napoġġa ħda, għaw xaħat iħol li xie eh, jitkellem mela ħan votaw fuq il-rapport kif nuwa emendat il-votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħat ivvota, votazzjoni maluqa. Zbatax favur, zatax kontra. Lebda sanzjoni. Mela, il-rapport Adam Koza maġiġ adottat. Donc, nous n'avons pas adopté euh, le rapport d'initiative de Adam Koza. Ma dottajniex il-rapport fuq inizjattiva propja ta' Adam Koza fuq l-implementazzjoni ta' direttiva tal-Konsil tal-2000-78 trattament ugwali fl-impjek u fil-postijiet ta' xogħol. Jiena nadim mikrofonu l-rapporter issa. Grazzi ħafna, Sena President. Dan l-izvilupp huwa ta' sorpriża għalija fil-dibattitu tal-biraħ faħruna għal kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni ta' xol tajjeb tagħna dan ir-riżultat ifisser jiġifieri għas-soċjalisti li mhux importanti illi e, nuru illi l-Parlament Ewropo Ewropew e, semmi l-affarijiet illi huma importanti u il-votazzjoni kon u il-votazzjoni kontra tfisser illi għaw minn mux għetjati kas tal-diskriminazzjoni fuq il-postijiet ta' xol. Alejandro Serkas. Mm. Grazie, signora Presidente. Just Serkas issa, grazie, Presidente. Aħna l-lesti li nivutaw fuq il-rapport eh, ta' Edem Kousa għax aħna fil-fat inkwitati fuq id-diskriminazzjoni. Kulħadd f'dan il-komitat jaf illi meta wieħed qed jabbozza rapport irid jisma' lil gruppi l-oħra u jara li jkun hemm trasparenza sħiħa e, u e, jitratta lil ħatol b'mod trasparenti ma tistax tiddeċidi f'daqqa waħda li inti tmur lura fuq il elementi ta' kompromess mingħajr ma toħroġ ġustifikazzjoni din dan l-uġġett għandu din għadha tkun l-aħħar darba li affarijiet hekk jiġru Aħna miftuħin għall-emendi imma jekk kull darba jenala il-bib, allura bil-forsi rridu u nejdu daqshekk ma nistgħux naċċettaw aktar eh, l-isbet Schruder fisem il-ħodor. L-ONET fuq il-proċedura. Il-rapport fuq inizjattiva propja ġi abbozzat biex eh, wieħed um, jiprevedi għal għal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u nibatu sinjali l-Kommissjoni eh, inizjattiva tal-Parlament. Il-Kommissjoni ħatħorġ bil-proposta nistaw nirrispondu għalija ma jfissirx li tlifna kollox nistaw anka noħorġu eh, mistoqsijiet dwar il-rapport tal-Kommissjoni. Jiena il-bira kont kawta ħafna jiena għet illi il-negozjati ma kienux uh, daqshekk tajbin. Il-grupp l-opinjonijiet ta' gruppi oħra ma, ma tiħdux, uh, ma ġewx meqjusa. Saru xi kompromessi u uh, l-bira Eh, aħna edna li rridu naraw ir-riżultati tal-votazzjoni biex naraw jekk kux se nappoġġjaw jew le ma konniex kuntenti eh, bil-riżultati kienu qar minn negozjat aħna eh, ma votajniex għall appoġġ għal dan ir-rapport hija ħasra għal-parlament, imma ma naħsbux il-parlament kien eh, fil-fat bilanċjat, ma l-affarijiet ma kienx, il-punti ma kienux meqjusa b'mod ugwali u għalhekk aħna kritikajna dan ir-rapport. Aw xi grupp ieħor illi jixtieq jispjega għalfejn ivvota eh, kif ivvota. Mela, sfortunatament, għalek, mela f'dan il-punt, il-kumitat tagħna ma jistax jaddotta il-pożizzjoni tiegħu kif xtaqu l-koordinaturi. Aħna konna tamajna illi l-rapport fuq inizjattiva propja tagħna ikun jista jiexħet dawl fuq il-rapport tal komissjoni qabel ma dawn ipoġġuh qudiemna fuq il-mejda qudiemna. Kienet opportunità għalina ja ħasra eh, għalhekk. imma eh, memx tamer eh, dak li jkun rrit joħroġ bil-konklużjoni tuwa il-punt 19 issa. U dan huwa l-kontribut tagħna għal-reviżjoni tar-regolament 81 eh, fuq il-proċeduri parlamentari. Allura għandna għanna l-ewel għanna regola 81 paragrafu 1 sotto paragrafu 1 dawk favur kontra stensjoniet għaddiet. Issa sotto paragrafu 1 A. Anzi, dawk favur dawk favur dawk kontra astensjoniet ma ġietx aċċettata. Issa, l-emenda sitta, dawk favur, eh, mela verifika elettronika, eh, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni madwuqa, 20 favur, 13 kontra, 15 kontra u waħda astensjoniet kelkom raġuna adottata. Mela, emenda sitta, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sotto paragrafu tlieta, emenda seba. Nissuġġeri xejt eh, li konna emenda orali li ġiċa ċettata mela ġiet emendata astensjoni voti favur kontra astensjoni t diet u wara s-sattu paragrafu 3 għanna emenda 8 ta' ċerkas favur kontra s-sensjoni ta' diet. Grazzi. U issa naddu għal punt numru 20 bħala votazzjoni. illi iwa l-vot fuq ir fuq eh, ta' ITRE sur la réindustrie. Anna abbozz ta' rapport mill-litra fuq ir-reindustrializzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi kompetitività u sostenibilità. Fuq l-ewwel paragrafu għandi l-emenda wieħed. Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Kompromess A minn min tliet gruppi favur kontra stensjonijiet għaddiet Wara dik għandna l-emenda sitta, dawk favur dawk favur dawk kont astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 7 dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 8 ta' Steinruck favur kontra astensjoniet għaddiet. Wara dik għandna l-emenda numru 9 l-istess awtur dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Issa paragrafu 2 kompromess B tlet gruppi favur kontra astensjonijiet għaddiet għadda. Unbat għandna paragrafu 2 emenda ġdida 17 li għadha f'żewġ partijiet. L-mela l-ewwel parti għal votazzjoni minajr il-kelma massively bl-Inglis, dawk favur dawk kontra sensjoni ta' diet. It-tini parti, dawk dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet mod massiv. Dawk favur, emenda 18, issajam, favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 17, daw favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kom paragrafu tlieta kompromess ċert let gruppi favur kontra astensjonijiet għaddiet. bat għandna paragrafu tlieta emenda 24 rapporter dak favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 26 ta' sippil kontra astensjonijiet naħseb ma ċittata aċċettata ħan nagħmlu verifika elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni votazzjoni magħluqa 16 favur u 18 kontra ma ġietx aċċettata. Issa paragrafu 4 emenda 27 dok favur da kontra astensjoni ta' diet. Tridu verifika fuq 27 votazzjoni miftuħa. fuq emenda 27 votazzjoni maluqa maddieċ 17 favur 17 kontra zewċ astensjonijiet ma ġieċ aċċettata xikultant verament rridu namlu verifika emenda 28 ta' Sipil u 26 Regner u 30 Derden huma identiċi allura npoġġihom fuq il vot flimkien da favur da kontra stensjonijiet verifika. U l-ħadd ivvota votazzjoni madwaqa. U għannek għanna 18 favur, 18 kontra u ħadd u ħadd ma stjena ma Issa ħan ippruvaw anzi nistaw impoġġu l-emenda 30 sar jessaja dawk favur daw kontra astensjonijiet maġġoranza riversa bħan iċċekkjaw verifika elettronika kulħadd ivvota votazzjoni madwar għaddiet setax favur, 17 kontra. Adottata. Mela, issa għanna issa għanna 33 favur eh, rapporter favur għaddiet 34 favur kontra stensjoni ta' għaddiet 35 favur kontra stensjoni ta' għaddiet kompromiss dem minn tliet gruppi dok favur kontra astensjonijiet għaddiet għadda l-kompromiss Emenda 39 fawur daw kontra stensjonijiet għadda. Impoġġu l-komplement tal-votazzjoni fl-imkien għan blok. iġfri 40, 41, 42, 43 dak daw kontra stensjonijiet għaddit. Mela, l-abbost opinjoni kollu kemmu permess ta' votazzjoni elettronika. Dak favu. għand votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa. U dan għad, l-abbost opinjoni għadda. 33 favur, 3 kontra, u memx astensjonijiet. Dan għadda u nifraħ li rapporter. E nous en venons au point 21. Issa niġu għal numru 21. Għanna u d-dimna għabbozza opinjoni jieħor li l dwar is-segwitu dwar id-delega ta' setat leġislativi l kontroll mill-Istati membri tal-eżerċizzju tas setat ta' implementazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni. Dak li najdulu aħna fil-klim tagħna komitoloġija għandna eh, emenda bil-fom kif mitluba mir-rapporter. Hija eh, bidla lingwistika li m'għandix għalfejn poġġija l-vot mela emenda wieħed fil-paragrafu 2 dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromiss A minn żewġ gruppi dawk favur kontra stensjonijiet għadda paragrafu 3 paragrafu 3 minn da ħamsa dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda mela paragrafu 3 minn da 6 favur kontra stensjonijiet għadda paragrafu 4 emenda 7 dawk favur dawk kontra stensjonijiet verifika elettronika fuq l-emenda 7 tal-paragrafu 4. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 17 favur, 18 kontra, wieħed astensjoni waħda ma ġietx aċċettata. Paragrafu 5, emenda 8, dawk favur dawk kontra astensjoni ta' diet. Paragrafu 7, emenda 9, dawk favur dawk kontra astensjonijiet verifika fuq di l-emenda disak joġobkom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Oxin favur, 16 kontra, għaddit, għadottajnija. Mela l-abbozz ta' opinjoni kollu kemmu kif emendat, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, vota votazzjoni maluqa. tlittin favur, snej kontra, jħet astensjoni. Għaddi għaddiet. Mela issa aħna naddu għal numru 22 fejn se nivvotaw fuq il-punt ta' Birgit Sipil dwar il-rapport ta' Proust. rapport ta' inizjattiva propja fuq Kars Xinoxi l industrija u tal-karozzi Ewropea b'saħħitha kompetittiva u sostenibbli. Kif qedtilkom huwa Kars 2020. Mela, l-ewwel Nibdew bil-paragrafu għed kompromess A minn erba gruppi daw favur daw kontra astensjonijiet kompromess għadda. Issa. Wara li adottajna dak il-kompromess, issa għan l-emenda wieħed, emenda numru wieħed ta' Cornelisin bħala għadżieda imma jidher li ħan nivvotaw biss fuq it-tieni parti issa dawk favur. It-tieni parti tal-tieni parti tal-emenda wieħed tal-paragrafu wieħed. Dak favur dak kontra stensjonijiet ħajkolna niverifikaw elettronikament. Le, taqa l-ewwel parti, Għara nivvotaw fuq it-tieni parti tal-emenda wieħed ta' Marija Cornelissen u issa ħanpoġġija għal vot mod elettroniku. Nirrepeti, it-tieni parti tal-emenda numru wieħed. Votat kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 17 favur, 17 kontra, ma ġiċ aċċettata issa nel emenda erba dawk favur da kontra stensjonijiet għaddiet emenda ħamsa ta' Fontanier dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet Nistan poġi 6-7-8 flimkien, dawk favur, dawk kontra stensjonijiet, għaddew kolla. Paragrafu 2, kompromess B, dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għadda, wara l-paragrafu 2 għanna l-emenda 12 ta' Fontanet u favur ta' kontra sanzjonijiet ta' diet, l-emenda 13 l-istess triċi favur kontra sanzjonijiet ta' diet. Paragrafu 3 emenda 14 minn Filip Benjo u oħrajn u Filip de Becker fil-fat e, fuq tħassid favur kontra sanzjonijiet ta' diet. Issa, paragrafu 3 kompromess ċeħissa issa minn erba gruppi dak favur daw kontra il-kompromess ċe adottat anka appoġġat mill-gruppi li rridu jħassru dak il-paragrafu issa il-punt li jmiss ta' McIntyre emenda 15 favur ta' kontra astensjonijiet verifika elettronika fuq l-emenda 17 jirrepeti l-interpretu minn Antija McIntyre emenda 17 kulħadd ivvota votazzjoni maluqa elettronikament 20 favur, 17 kontra, bla estensjoni, l-emenda 17 adottata, u issa jmiss numru 20, ta' fontanie, dak favur da kontra sanzjoni ta' diet emendo 21 tal-istess awtriċi di favur kontra sanzjoni ta' diet. Paragrafu tlieta kompromis kompromiss de minn erba' gruppi dak favur da kontra sanzjonijiet għaddiet għadda. Unbat għanna kompromess E minn erba' gruppi dak favur da' kontra sanzjonijiet il-kompromess adot, ġi adottat. Wara l-paragrafu erba' għanna erbemendi dawk għaddew paragrafu 7 anzi il-paragrafu 5 27 ta' essaja dawk favur dawk konta stenzjonijiet ma ġiex aċċettat per emendat 28 ta' fontani dawk favur dawk konta stenzjonijiet għadda għaddiet anzi għax emenda paragrafu 5 kompromess F dak minn erba' gruppi dawk favur konta stenzjonijiet għadda kompromess Paragrafu 6, kompromess G, dak favur da kontra astensjonijiet għadda kompromess. Paragrafu 7, 34 ta' McIntyre dak favur da kontra astensjonijiet verifika elettronika kjoġobkom, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota mela votazzjoni magħluqa. 20 favur, 17 kontra, bla astensjoni dik l-emenda ġiet adottata. Paragrafu 8, emenda 39 ta' Evelyn Regner u Birgit Sipil dak favur daw kontra stenzjonijiet għaddit l-emenda. Erbajn. dak favur daw kontra stenzjonijiet adottata. 41 Rapporter favur, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Allura mbagħad għandna 42 ta' Thomas Hendel, dak favur dak kontra astensjonijiet verifika fuq numru 42. Paragrafu 8 għal kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, Zbatax favur, satax kontra, astensjoni ħadd ma ġietx aċċettata. 43 dawk favur dak kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 44 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Mela ħanpoġġi t-totalità ta' dik l-opinjoni għal votazzjoni elettronika dawk eh, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u dik għaddiet. 34 favur, 3 kontrarju u ħadd ma stjena. Nifirħu li rapporter ta' dan. U issa niġu għall-aħħar votazzjoni ta' dal-għodu Parlo, parlo, parlo. Et il-President ta' t korreġi ruha. Għandna l-votazzjoni ta' qabel l-aħħar li huwa n-numru 23 dwar ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea fisem li kon ir rapporteru huwa Ramon Tremosa i Barcelos dan huwa rapport annwali. kif għadni kifet. Ġifiri, għanna l-emenda 11 qabel dawk favur dawk konta stenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed għandna kompromess B minn erba gruppi dawk favur dawk konta stenzjonijiet għadda. Paragrafu wieħed għandna emenda 12 favur kontra astensjonijiet mi verifika elettronika fuq 12 jekk joġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 17 favur, 20 kontra ma ġiċ aċċettata. L-emenda 13 l-istess autur, dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet. Numru 14 dak favur dak kontra stensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 15 l-istess autur favur kontra stensjonijiet għadda. Paragrafu 2 kompromess ċe erba gruppi dak favur dak kontra stensjonijiet il-kompromess għadda bat allura għanna kompromess de, dak favur, da kontra astensjonijiet, għadda. L-emenda 22, dak favur, da kontra astensjonijiet għaddiet. Numru 23, dak, dak ta' rapporter, dak favur, da kontra astensjonijiet, verifika fuq numru 23, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 19 favur, tax kontra ġiet adottata b'vot wieħed. Mela, għed grupp li favur kontra stensjoni ta' diet. Unbat għanna paragrafu 2, emenda 25 ta' Filip Boulon. E, favur kontra stensjonijiet għadda, għaddiet l-emenda. 26 l-istess autur, favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess F, minn erba gruppi, dak favur kontra stensjonijiet għaddiet, għadda l-kompromess. Emenda 30 mela ta' fil benju favur konta stenzjoni ta' għaddiet, 31 ta' rapporter f'dawk favur daw konta stensjonijiet, verifika, kjoġobkom. Votazzjoni miftuħa, votat, kullħat vota, votazzjoni maluqa. U għanna l-ura 18 favur, 17 kontra. Ma ġiċ aċċettata. Paragrafu erba' issa, kompromess G minn erba gruppi. Dawk favur kontra astensjoni ta' da dak il-kompromess. Unbat naddu għall-emenda 36 ta' Cornelison dawk favur kontra stensjonijiet verifika kjoġobkom dwar il-numru 36. Votazzjoni miftuħa, kullħat għadda, kullħat tivvota tajjeb. 17 favur 20 kontra ma ġiċ aċċettata emenda 37 ta' serkas dawk favur kontra astensjoni ta' diet kompromess ħ erba gruppi dawk favur dawk kontra astensjonijiet ta' diet un batanna emenda 44 fuq paragrafu 6a dawk favur dawk kontra stensjonijiet adottata. Premessa A, kompromess A, erba gruppi, dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Issa, Premessa A ta' kaza, emenda erba. Emenda erba ta' David Kaza, dak favur konta stensjonijiet, ma ġiċ aċċettata l-emenda. Emenda 5 ta' rapporti dok favur daw kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 6 ta' David Kaza dok favur daw kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 7 ta' David Kaza ġiet eh, irtirata. Allura issa ver, eh, verifika tal-vot, elezzjoni bil-vot fuq il labot skollu kemmu tal-opinjoni, 34 favur, 3 kontra. Bla estensjoni, nifirħu l-rapporter. Ejju li xwetom. U issa allura nas b'kuraġġ naslu għall-aħħar votazzjoni is sinjora Power, trid il-kelma? ħanniġu għal punt fej ħanpoġġu il-rapporti tiegħek għal votazzjoni bħala numru 25 dinja abbozz ta' opinjoni. Dan huwa abbozz ta' opinjoni. Minnaħa tal-Komitat eh, tal-Affarijiet tan-Nisa dwar l-inizjattiva propja ta' Livja Jarakas fuq aspetti tal-ġenur tal-qafas u l istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni ta' Rom. Għandek il-kelma, sinjura. Grazzi ħafna kif jina wijat wet il-biraħ meta kon din id-diskutu il-kompromessi aħna provajna verament biex insibu soluzzjonijiet tajbin dwar it-test ta' kompromess sal-axħar minuti, sal-axħar minuta sfortunatament kien kellna feedback li daħal tard ħafna għal kompromess beqa allura fl-axħar tal-ġurnata kellna namlu biss sadalodu. Nixtieq nitlobkom biex taċċettaw l-ispjegazzjoni tiegħi biex nibdlu beqa u mpoġġu l-kliem li nixtin vota l u Jekk inti sa taqra xi ħaġa jogħġbok jgħidilna li ma vers li ma paġna x'inkella nintilfu hekk. Tajjeb. Kompromess ċe hemm żieda wara l-kelma social exclusion aħna timpoġġu dak li neħħu minn beqa il-kliem u li, li nixtieq naqra. Da jiġi fir-raba vers More that increasing teacher knowledge of Roma culture helps to reduce exclusion. This is one change. Dinja bidla waħda jina zgura li jaċċettabli. <laughs> And in compromise... Umbat fil-kompromess A, aħna bdinna f'xiftit il-test u bdinna minn negattiv għal pozittiv fit-tielet vers qed nitkellmu fuq impjegabilità aħjar u mhux impjegabilità e, eh, f'ira u rata u, u biex, għal, biex nikombattu diskriminazzjoni u biex nitolbu għal azzjoni jina jidispeċini ħafna vera mhux normali li jisir dan ma kellna lebda opportunità għax kellna l-ewwel feedback f'nofs il-lejl. Skużawni. C'est la, la réunion de commission des innovations. Nous avons innové en changeant l'ordre du jour. Din hija ġurnata ta' affarijiet ġodda llum li qegħdin indaħlu affarijiet ġodda u issa din nagħmlu tibdil fil-kompromessi fl-aħħar momenti eh, fil-ħin tal-votazzjoni imma x'tagħmel fejn morru? nixtieq insaqsi jekk hemm xi ħadd li jixtieq xi żjed kjarifika fuq dawn l-emendi fuq Marin Hakem biex niverifika biss u skużawni. Fil-kompromess A, inti jett li aħna ħanneħu l-kelma pur qabel employability, dinja fil-flewil sentenza, u namlu l-kelma better. Skużawni, pero tħawat naqra u qed inneħħu il-kelma low u tiġi ħaj. Sa il-tweġiba jekk tippermettili bħal poor employability bħala kategorija ġiet ripetuta fit-tielet vers fit-tielet vers aħna bdilna addressing better employability higher employability u l-ewwel vers Aħna bdilna t-test hawnhekk biss. Mela, Presidenta, il-votazzjoni ħajkun hekk. Qed niddiskutu l-emenda A. Nisqu li e, tnej erba ħamsa fis-sit vers fis-sit vers jgħid jintqara hekk and that therefore li allura nindirizzaw impiegability aħjar rata ola u nikkumbattu diskriminazzjoni kemm fl-iskola kif ukoll fis-suq tax-xogħol eccetera eccetera u jibqa u l-bqija jibqa bla bla mittifes għalija jider tajjeb imma kulħadd jaqbel ma dan peress li qed ikollna innovazzjoni leġislattiva llum forsi nistgħu naħdmu b'dan il-mod. U rapporti tkun kontenta. U issa bl-istess mod niddiskutu l-emenda ċe. U anka hawnhekk rridu impoġġu t-test tagħkom. Allura hawnhekk jinqara hekk. Fissit linja jibqa' bla mittiefes un bat eksklużjoni Umbat inżidu. Furthermore, that increasing teachers' knowledge of Roma culture helps to reduce exclusion And then you go on call. Tibqa sejjer, allura, jitlob li stat membri, etc., etc. Kif il-komissarju kieku jajt. Hemm bżonn iżjed ta' kjarifiki fuq dan il-punt mela kollox huwa issa ċar, kulħadd kuntent għar-rapporter għax il-nexxienna li niksu kull regola, issa nistgħu ngħaddu għal nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. Ejja nkunu ċari li damu mhuwiex preċedent inkella s-segretarjat kun ikunu f'pożizzjoni f'pożizzjoni diffiċli ħafna jkun hemm ħafna trasferimenti. Mela għandna diġà l-ewwel emenda, um, però ħanpoġġi għal vot dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda tnej dawk favur L-istess awtur dawk favur kontra astensjoni ta' diet. Emenda tlieta. <clears throat> Anzi, erba, dawk favur dawk kontra astensjoni ta' diet. Kompromess A kif ġi emendat minn erba gruppi dak favur, dak kontra stensjoniet il-kompromess għadda. Issa, paragrafa, paragraf numru 8 ta' Kinga Gons, dak favur dawk kontra stensjoniet għadda numru 9 ta' issa jadok favur daw kontra stensjonijiet verifika. Verifika elettronika fuq emenda 9. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. 16 favur u 18 kontra astensjoniet bħadd ma ġiċ aċċettata. Numru 10 daw favur da kontra stensjonijiet għaddit. Numru 11 b'emenda bil-fom. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda bil-fom mela dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, mela nifverifikaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota mela laqna l-votazzjoni dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet, ħat, mela, 16, allura maċċettajniex din. Nitlop il-personal eh, politiku biex ma jfixklunix bil-klim tagħhom kjoġobhom. Hekk imżon joħorġu barra jitkellmu. Ma xed fixklumna. Grazzi. sur Orisa mill-bidu tal-votazzjoni kelli xifti żewġ votazzjonijiet ekstra hawnhekk dan huma voti soċjalisti għax huma soċjalisti li ma ġabux il-kards tal-voti magħhom. Mela dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Mela, naddu għall-emenda 13 fil-paragrafu Hemm xi oġġezzjonijiet b'emenda morali mela allura kif emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet l-istess vot ma ġiġ aċċettax. Numru 14 dawk favur dawk kontra astensjoni ta' diet, 15 dawk favur dawk kontra astensjoni ta' diet, kompromess B minn erba gruppi dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda Paragrafu 3 għanna kompromess BA tal-PPE dawk favu dawk kontra sensjoniet għad l-kompromess għanna u koll kompromess għanna EA dawk favur dawk kontra sensjonijiet e għadda. Bat paragrafu erba emenda 21 ta' Kinga Gons e, dak favur da' kontra astensjoni ma ġiċ aċċettata issa mela Issa, nimpoġġi għal-votazzjoni wara dan numru 23 dak favur, dak kontra astenzjonijiet għadda, 24 dak favur, numru 24 ta' jean Benamis, dak favur, dak kontra astenzjonijiet għadda, 25 għadda u koll, 26 ta' Kinga Konsu koll, dak favur, dak kontra astenzjonijiet votazz verifika elettronika fuq 26. Votazzjoni miftuħa kulħadd i vota votazzjoni magħluqa 17 u 2 magħhom 17 favur 16 kontra astensjonijiet xejn mela 26 għaddiet. <coughs> Paragrafu 5 kompromess xe, erba gruppi mela paragrafu 5 kompromess ġe kif ippreżentat lil dal Odu dak favur dak kont astensjonijiet għadda fl-istess paragrafu għanna kompromess de minn erba gruppi di darba, er, dak favu dak kontra astensjoni ta' għadda, il-kompromess, paragrafu 35 dak favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni miftuħa. Tumuna pivote. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 17 favur, 19 kontra ma' deċ, 21, 32 kinga. Kontra ma' deċ, 33 minna dora kleveti. Namlu għa verifika eh, elektronika votazzjoni miftuħa. Kurati vota, votazzjoni manuali. Satash, favur, 17 kontra għaddit. Se namlu verifika. 31 <clears throat> klibetti favur kontra astenzjoniet. Namlu, namlu verifika. Issa għedne verifikaw 33. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, 19 favur, 17 kontra, <coughs> L-istess rizultat. Għaddit, paragrafu 6, kompromess E. Minn erba gruppi. Favur, kontra, għaddit. Emenda 39, klinga kanks, favur kontra, astazzjoniet għaddit. Paragrafu 7, għanna kompromess F, erba gruppi favur, kontra. astenzjoni Għaddit. Paragrafu 8, kompromess G, erba gruppi favur, kontra. astenzjoni għadda. Paragrafu 8, kompromess H, erba gruppi favur, kontra, astenzjoni Għaddit. Paragrafu 8, Emenda 54 ser jesaja favur kontra stanzjoni tadda. 55 Benamias għadda. 56 kilogangs favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika. 56. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni. Kati vota, votazzjoni manuħa. 19 favur, 17 kontra għadda. 57 sar jesser favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Paragrafu 8, 58, bena mjez. Le, skużawni, dana jgħal. Mela 59 King Agents. Favur, kontra. Għanna blokka għonek. 59, 60, 65, sa 65. Nħoddhom kollha flimkien. Favur kontra astensjoniet. Għaddew. Issa ngħaddu għal l-opinjoni eh, kif ġiet emendata ngħaddu għal votazzjoni elettronika. Kuħat vota votazzjoni magħluqa. 30 favur, 3 kontra. Astenzjoni waħda.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 16. Naddu għal rapporter Omen Writer biex tkellimna fuq it-trialogu illi seħ il-bira. Il-negozjati mal kunsel fuq it-tip ta' trasferibilità ta' drittijiet tal-pensjoni. Il-punt fuq l-amenda huwa numru 16. Dawk li jitil u jistaw jamluħ dan, pero basta jamluħ f-silenzju. Rapporter, grazzi, Signora President. Jena, kont kontenta illi kienem anki Frederik de Malden u li kienem u fil laqa pre-teknika, Frederik, u din kienet ħirri tajba ħafna dejjem tajjeb li jkun hemm appoġġ ulterjuri. Il-punt li nixtieq nagħmel huwa li l-Kummissarju huwa eh, ħerqan fuq din id-direttiva illi inkluda anke punti li kienu il-bot proposta inizjali. Il-marġini u koll kien wieħed dejjaq Aħna, iftaj ftajim sibniħ fl-ħar tal ta' negozjati, għacċettajna diskriminazzjoni kontra il-migranti imqablin mal-ċittadini. U din hija situazzjoni kifini attuali, u nixtiequ neħħuha din id-diskriminazzjoni. Kien hemm testi fid-diskussjonijiet li kellna prezentati mill-konsulenti legali fil-Kunsill U għonek nistaw verament nimxu l-qoddim. Issa fuq il-kwistjoni ta' 3 snin u 21 sena. un naqsu dawk 3 snin u dana nishtiqu namluħ dana peress li il għatuma ma' pubbliċi dina tibqa l-pozizjoni tagħna. U ma nafx hekk aħna nista' nimxu naraw għata għandna problemi oħrajn u dana rajnieh moċċar. Hemm xi diffikultajiet illi għad irridu nersolvu. U dinja kwestjoni ta' definizzjonijiet. M'għandix it-test hawnhekk, pero il-problema hija kif namlu biex insibu definizzjoni ta' ħaddim mobli. Jekk persuna taħdem f'pajjiż per pereżempju, però kien hemm xi sentenza li tirigwardawa perjodu ta' sentej. U kellna briefing tekniku xi tfisser din il-kwistjoni u l-Kummissjoni għaltinna illi hija ħaġa tajba ħafna għan nisa li jaħdmu, però din il-kwistjoni ta' sente jridu neħuha. Għaliex edha timponi limitazzjoni fuq il-ħaddim migranti. U hemm ukoll kwistjoni ta' privatezza dan jfisser l awtoritajiet ġermaniżi se jkollhom jinvestigaw jekk ikollhom ħaddim Franċiż li jaħdem għal tliet snin fil-Ġermanja u jidħol taħt id-definizzjonijiet ta' din id-direttiva, ċoe ħaddim ta' frontiera. Però mbagħad jekk jitla l-autoritajiet ikollhom jagħmlu starriċ fuq dak li jagħmlu f'dawn is-sentej biex jaraw hekk huwa jikkwalifikax skont din id-direttiva jew le u din hija sitwazzjoni impossibbli se twasal għal ħafna burokrazija u ma nifimx. Il-għala, forsi il-sistema ġermaniza, forsi l-esperti jistaw jajnuna, pero irridu nevitaw dawn il-difikultajiet. Un batem punt iħor fejn forsi nistaw nimxu u dim, ċoħe fu il-lakumlu il- lakumlu akumlu tal-drittijiet illi huma akkwiżiti waqt l-impik. Il-ħaddim jista' jgħid illi kien hemm tliet snin ta' drittijiet u uh, u dawn id-drittijiet kienu limitati għal dal-pajjiż għal dastant wieħed ma jistax jitlaq Umbat b'dawn id-drittijiet. Aħna nixtiequ li l-ħlas attwali reali kun limitat. U meta mbagħad niġu għal trattament indaqs ta' dawn id-drittijiet tajjeb, imma jekk ikun periodu twil ma rridux illi mbagħad in-nies jużaw dawn il-flus biex jixtru affarijiet tal-ussu bħalma ġara fil-Renju Unit, per eżempju. Dan huwa dak li għadna, pratikament, f'taqsira, dawn kienu problemi li kellna naffrontaw. U l aħħar punt, l-aħar punt li semmejt se jkun fl-agenda darba li ġejja. Darten. Grazie, <laughs> President. Nista nista nitkellem fil-qosor. Fil għax eh, kena stampa ċara ħafna li nevitaw diskriminazzjoni mhux se jkun ħaġa faċli. Biex insibu eh, biex nbidlu l-intenzjoni tagħna fuq il-perdu ta' tliet snin anki dan mhux se jkun faċli. Ma, ma kelli l-ebda sens ta' progress. Hemm asam fejn hemm marġni għal titjib huwa fil-kwistjoni ta' sentej biex din id-direttiva mbagħad isir applikabbli u wara dan nitilfu is-sens ta' definizzjoni ma ridux dan periodu ta' sentejn mhux aċċettabbli għaliex dana se jkun inċentiv għal biex ikun hemm trasferiment ta' drittijiet u mhux ta' rifużjoni. U naħseb li hemmhekk għandna xi ftit ta' marġni peress illi aħna qegħdin issa fażi u nistgħu nimxu lejn iktar situazzjoni pożittiva fil-negozjati ħaddieħor. Mela tama li tim ta' negozjar ikollom suċess minnhom il qoddim u bekna l dan il-punt fuq l agenda Issa naddu għal punt 26. għanna Jutta Steinhook rapport fu spezzjonijiet ta' xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol fl-Ewropa. Fit-18 ta' settembru kellna smieħ interessanti ħafna u nagħti l-mikrofonu lil Jutta Steinruck, rapporter. Grazzi, President. L-inizjattiva tal-Kumitat tagħna fuq eh, l-ispezzjonijiet ta' xogħol kienet e, biċċa xogħol interessanti għal eh, saħħa u sikurezza u kondizjonijiet ta' xogħol mhuwiex każ iżolat, hemm ħafna każijiet li smajna fuqhom fejn hemm bżonn nieħdu azzjoni. <coughs> per eżempju, l-artikolu 9 fuq id-direttiva tal-impostjar tal post tal tal ħaddima Pero anki biex niskuraw l-eżistenza e, kontinuazzjoni ta' kumpaniji illi edin jirrispettaw il-liġi. E, dawn il-ksur tal-saħħa u sikurezza jistaw iwaslu għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fuq is-suq tax-xogħol. U ħana nafu f'dawn iż-żminijiet li hemm eluf ta' biljuni ta' fondi li qed jintilfu għal teżori nazzjonali bħala riżultat ta' da. Mela fuq il-spezzjonijiet ta' saħħa, l-idea hija hawnhekk li insaħħu din id-dimensjoni tal-ispezzjonijiet u li nizguraw illi inkonu nistaw napplikaw Dana hija ħaġa tajba fit-tkabbir, ħafna li stati membri dejjem inqas ħaddiem mħabba imħabba eh, eh, eh, dawn l-austerità u kienem postijiet fejn ma kienx faċli li wieħed jirimitom. Jiena r-rapport samtu f'żewġ biċċiet. L-ewwel net il-parti għall-awtoritajiet nazzjonali u t-tieni fuq l-Unjoni Ewropea. L-awtoritajiet nazzjonali għandu jkollhom eh, ħtiġijiet minimi bħala parti messu intern. U din hija kwistjoni eh, li hemm bżonn eh, kwistjoni urġenti għandu jkollna regoli komuni biex nimxu kontra dawn il-tendenzi negativi li qed naraw. miex eh, eh, eh din regola pubblica indipendenti l-autoritajiet ta' kontroll naturalment irid ikollhom eh, per personal a dispożizzjoni tagħhom u il ħaddima għandhom jiġu protetti f'kasta ta' abbuż. għandhom jiġu mħallsa e, salarju kemm għandhom bżonn. E, għanna l-autoritajiet, aħna fil-Belġu għanna eżempi tajba. E, u l-ispetturi ta' xogħol per eżempju, għandhom jivverifikaw u jkunu preparati fuq il-fenomenu tal-ħaddim indipendenti jew tal-ħaddim eh, uh, li huwa intraprenditur u kol fl-istess ħin. Uh, Il-pajjiżi membri għandu jkollhom pjanijiet ta' azzjoni u għandu jkollhom pjanijiet ta' eh, taħriġ għal dawn l-ispetturi. Mbagħad għandi kumment politiku fuq livell tal-Unjoni, bżonn nibdew aġenzija għal ġlieda kontra l-abus a favur tal-protezzjoni ta' dritt tal-xogħol, aġenzija transkonfinali għax hemm ħafna intraprizi li għandhom sede eh, f'post eh, barra mill-pajjiż u, u dana qed joħloq problemi kbar. Eh, hemm bżonn noħolqu karta Ewropea għall assigurazzjoni soċjali Hemm eżempji eċċellenti li nistgħu nieħdu minn pajjiżi differenti, hemm eh, mekanizmu ta' allarmi u dawn huma tekniki ta' abus rajnihom daw diġà fil-protezzjoni tal-konsumatur u bżonnu kol nikkontrollaw, niverifikaw l-aġenziji li jisibu xogħol u għanna namlu kontroll eh, fuq l-ispezzjonijiet eh, u e, kikun hemm namlu nagħmlu sanzjonijiet u f'każ ta' ksur tal kompetizjoni minnaħa naħa tal-kompetizzjoni li diġà tkellimna fuqhom hemm bżonn nivverifikaw li ma jkunx hemm dumping soċjali għax anki dan anki din hija forma ta' distorsjoni tal-kompetitività tal-kompetizzjoni. tal kompetitività tal kompetizjoni tal jista' jkun hemm kontroll mill eh, mill-autorità fuq ix-xogħol, aħna rajna mill-Flamanville illi l-autoritajiet nazzjonali lanqas jistgħu jiverifikaw eh, x'inhija situazzjoni attwali la darba wieħed ikun qasam il-frontier. Din hija l-istampa eh, ta' situazzjoni fuq id-dokumenti għaj nittama li jkun hemm kooperazzjoni tajba mal-kollegi ċerta li Parlament Ewropew għandu interess jieġelet kontra d-dumping soċali fl-interess tal-intraprizi Ewropej. Grazzi ħafna jieko kasini eh, jibat l-iskuża tiegħu għalli biex nitkellem minn floku huwa eh, qed jgħid illi eh, huwa importanti li l-ispezzjoni tax-xogħol tkun fuq l-aġenda tagħna u eh, Aħna m'għandniex pero m'aħniex qegħdin pozizjoni li nirregoraw b'mod dirett, donatu gwida ċara l-istati membri u lill awtoritajiet tal-ispezzjonijiet ta' xis suċċess ta' xogħol ta' huwa element importanti ħafna s suq internu l-funzjoni tiegħu. Is-sitwazzjoni fis-swieq tax-xogħol fil-istati membri differenti għandhom ħafna xi tejbu għalhekk l-alde jaqbel mal-iskambju tal-prassi tajba mal-protezzjoni tal-ħaddima kollha ma' standards tajbin, ġlieda kontra l abbu tal-NGOs u il-ħlas tal-impjegati u uh, l-lasi dovuti li l-importanza u kol tal-infurzar ta' kondizjoni ta' xol tajbin u l-protezzjoni fuq livell ta' stati membri u il-facilitazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni fuq livell tras konfinali. Il-rispett ta' sussidjarietà eh, però xorta l-inna għandu eh, jħallina li nikoperaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea, l-aġenziji eh, mandomx eh, joqodu jisemmu uh, pajizi eh, partikolari biex jikritikawom. Aħna eh, ħerqana ħafna li konna dibattitu eh, u lesta nikopraw mod kostruttiv. Grazie ħafna, Danuta. Naddu l-kelema li miss. Grazzi ħafna. Signor President, <coughs> naqbel ma' rapporter illi l-ispetturi tal-xol, l-ispettorati tal-xol huma importanti ħafna, specialment fi rigward tal-infurzar tal-liġijiet marbuta mal-xol. Il- Self-employment għandu jkun eh, veru self-employment, mux affarijiet oħra, rridu kon noqdu attenti u eh, niġildu kontra l-abbuż Hawnhekk qed nitkellmu dwar illegalità, dwar ksur u irti rridu nkunu ċari u kol eżattament xikun hemm imniżel fil-ftehimiet kollettivi xi tfisser eh, paga medja u attentu kollha għandna miftuħin għal dak li jiseħ social dumping. Din hija xi ħaġa li ħafna aħna nitkellmu dwarha u għalhekk eja ma ninsewx illi fil-pajizi tal-vant tal-Europa u dawk ċentrali il-pagi għadhom baxxi ħafna. Il-bira wieħed eh, mill-kollegi tkellmu għal kif tista' tgħix fuq 300 euro fix xar Fil-verità hemm pajjiżi fejn eh, il-persuni qegħdin jgħixu fuq 300 euro fix xar L-ispezzjonijiet huma essenzjali imma m'għandux dawn m'għandux biex ikunu mod eh, ta' kritika negativa. Irridu noħol u noqdu attenti u koll meta wieħed eh, daħħal il-ħaddima minn barra l-pajjiż biex joħloq bilanċ. Anka il sentenzi tal-ECJ huma importanti f'dan il-każ. għandna aħna u koll l-istess eh, għandna situazzjonijiet simili anka fil-kuntest danis hemm xi punti eh, punti tnejn fir-rapport li ma tantx joġbuni l-involviment pereżempju tal-imsieħba soċjali fl-ispezzjonijiet tal-suq tax-xogħol. Dan imur li l-inwisqa minn ah, milli għandu jkun din mhix kompetenza tal-Unjoni u l-imsieba soċjali m'għandux ikollhom kompetenza partikolari ah, f'dan huma ma jkunux jafu biżbiss x'inhuma l-standards lokali. Fir-rigward tal-posted workers min ċerta jekk ir-rapport għandux jidħol f'daqshekk dettall fuq eh, dawn il-posted workers u uh, naħseb anka unek qed imorru lil inwis uh, hemm inizjattivi illi huma s-sugġeruti hawnhekk illi jiena nħoss li huma komplessi wis u eh, ħajġorru spiża eh, kbira magħhom. Għalhekk eh, jiena naħseb illi dan ħajkollu effett u negattiv fuq l-ispezzjonijiet fis-suq tax-xogħol. Dawk għalhekk fuq dawk il-punti ħajkolli xi ftit emendi, grazzi. Għem xi ħadd li jixtieq iżid xi Forsi nista' ngħid jena u jiena wkoll nesprimi opinjoni. ċoħe li din hija dan u rapport eh, ta' inizjattiva propria, il-kumitat Tana għandu ruol hawnhekk eh, biex jitfa dawl fuq suġġett li eh, ġa kellimna fuq u fil-passat Tiftakru għamilna rapport ma' Marian Tyson u dana kien roadmap fuq id-dimensjoni soċjali fuq il-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Eh, għaldaqstant miex suġġett ġdid kompletament għalina. Aħna tkellimna fuq din il-kwistjoni ta' selezzjoni tal-ispezzjoni eh, f'okkażjoni toħra bħalissa għet jista jifem li aħna edin n-negozjaw fuq bieċiet ta' leġizlazzjoni, pero dawn huma partijiet mill-istampa ġenerali. U mem lebda intenzjoni li nkopru qasam e, e, e kollu tal-liġi fuq ix-xogħol fuq livell Ewropew. Din hija leġiżlazzjoni li mhijiex biss hija Eh, tirrigwarda il-leġislazzjoni eh, anki l-implementazzjoni eh, u dana se jkun punt bażiku fl-Unjoni Ewropea fil-xhur li ġejjin u għal dastant jiena nixtieq nappoġġa bisħieħ il-rapporter u nappoġġa l komissjoni Il-Kummissjoni tixtieq ta' ħaġa? Għaw xaħat għonek biex jirrapprezenta l-Kommissjoni? Eh, ek tridu tistaw tajdu t-esprim opinjoni? Le, rapporter. Ok, grazzi. Il-kommenti juru il-level ta' interess eh, f'dan il suġġett Jena kontent, kontenta li għanna bżon ta' linji gwida għax irridu inżidu x-xogħol transkonfinalment f'dan il-qasam partikolari. Ma naqbilx ma dawk li għajdu li l-proposti huma komplikati u mwiz. Jina provajt. nara x'inhuma reperkussjonijiet finanzjari fuq l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea kollha, aħna qed nitkellmu fuq eluf ta' biljuni li t-teżor nazzjonali qed jitlef Jina mux qed nirreferi hawnhekk għal eh, pagi minimi u jow niprova ninterferi bin-negozjazzjoni kollettiva e, eh, ftejmiet kollettivi, aħna qed nitkelma hawnhekk fuq prassi illegali li qegħdin jinfirxu e, eh, mal europa kollha. Hemm bżonn inwaqfuha nwaqfuh dan il-vizzju u rridu niġildu kontra din id-dispożizzjoni illegali dan din il-prassi illegali eh, kon transkonfinali. Ridu nizguraw li hemm regoli transkonfinali u nizguraw li dawn huma kollha kwistjonijiet trasparenti. Aħna maħniex qed nindaħlu fil-prassi legali, aħna qegħdin niġġieldu kontra plassiet eh, illegali. Forsi ma fimtunix tajjeb il-bira jiena kont qed nitkellem fuq il ġermania Ħadd fil-Ġermanja ma jista' jgħix fuq 300 euro biss. Eh, Naf li jem każijiet mill europa tal-Vant eh, kumpaniji eh, eh, jimpiegaw e, nis in-nies repubblika Ċeka 120 euro fi xar u barra minnek l-impiegati jirru kastigati ek ma jilħqux ċerti standards ta' produttività. Dan il-livell ta' prassi illegali jista jagħmel ħsara lil kumpaniji u lil ħaddiema u jimmina l-istati billi e, e, ineħħi l-finanzjamenti minn teżori nazjonali u naqqas ukoll e, il-flus li jitħlu fl-istat. Grazie. Dibattitu vivaċi ħafna il emendi ah, se jkollhom skadenza tal-ofsinar fl-10 ta' ottubru ibbatu e l-emendi bil-firma digitali u mbagħad se niddiskutuhom fil-5 ta' novembru emendi ta' kompromess il-25 ta' novembru il-vot il-26 ta' novembru. Bekk nistaw nalqu issa fuq dan il-punt numru 26. U issa naddu il-mikrofonu nerġaw lil Jutta Steinruk għal punt li mis eh, la bozza ta' l-opinjoni taħħa għal rapport ta' inizjattiva propria tal-IMCO fu il eh, su integrat għal-konsenja tal-paketti ta' tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea. Grazie, President. Grazzi, President. Il-rapport jiffoka fuq it-titjib fil-twassil lil konsumaturi u l-opinjoni tagħna hija utli għax nistgħu nagħtu dimensjoni differenti lil dan ir-rapport u fuq il-ħaddiema fuq it-twassil tal-pakketti fuq livell transkonfinali għandu jkun simplifikat għal konsumatur u irridu u kol eh, namlu ċara pero li dan għandu prezz marbut miegħu. Fi rigward tal-parcels eh, u l-konsenje tagħhom tiġa hemm diffikultajiet minħabba li hemm katina ta' sottokuntratturi ħafna drabi dawn il-sotto kontratturi mumiex marbuta mal-kontrattur ġenerali u għalhekk ma jkunux responsabbli għal eh, drittijiet li jridu jiġu irrispettati, per eżempju, il-lif, eh, il-paga minima, il-konformità ma' regoli oħra, aħna bżon etikettar simplifikat, kooperazzjoni aħjar, anka bejn il-fornituri eh, differenti fil-pajizi differenti, u naraw li kwalinkwa tkabbir f'dan il-qasam jara fuq kol id-drittijiet tal-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam. Għanna bżonn eh, eh, metodu ta' konsinja li wieħed jista' jserraħ moħħu fuqu, imma rridu naraw ukoll il-kumpanniji Iridu jassikuraw ukoll li l-ħaddima tagħhom huma mħarġa tajjeb ippreparati tajjeb u anka jafu jużaw eh, sistemi ta' navigazzjoni u eh, affarijiet relatati anka per eżempju il-żmien li għandu jitwassal il-pakket il eh, u xogħol ieħor relatat ma' dan it-tip ta' xogħol il kompetittivita tal-kumpaniji Ewropej ma nistawx nippreservawa biss billi inkasbru il-kondizjonijiet tal-ħaddiema li jaħdmu eh, u jikkunsenjaw huma l-affarijiet. Grazzi ħafna, għaw xi kummenti oħra fuq eh, dan, għaw xaħat illi eh, jitkellem fuq li commerce fuq il-konsena tal-pakketti fil- u għat kabir tal-kommerċ elettroniku, mela, l-10 ottubri għal-axħar li għet istajati emendi dawn jiġu ikkonsidrati fil-5 ta' novembru, un-bad l-emendi ta' kompromess eh, jiġu konsidrati fil-25 l-imko se jivvota fis-16 jew fil 17 mela fil-5 ta' Novembru fl-empl u uh, fl-imkofissi ta' xew fi 17 naddu issa l-punt 28 David Kaza illi huwa il-rapporter għall-opinjoni fuq il-pjanta azzjoni għas settur tal-konsumatura għal-beneficju tal-atturi kollha. Mela, għandek il-mikrofonu biex um, tispjegalna il-31 emenda li għanna għal dan il-rapport. Grazie, signora President. Mela, l-emendi proposti mill-kollegi rigward il-Retail Action Plan jagħtu lokal iktar enerġija fis-settur tar-retail u jiġu infurzati iżjed il-miżuri sabiex jiġi indirizzat il-qatt fl-istati membri. Nisab grat il-kollegi ta' kull grupp politiku għall-emendi dettaljati ta' draft oriġinali. Mod partikolari nilqa u nixtieq nagħmel referenza għal dawn il-punti li ġejjin. Punt rigward il-bżonn li nikkonsidraw il-mobilità tax-xogħol u l-benefiċċji u l-konsegwenzi imposti fuq it-kabbir fis-settur tar-retail. L-enfasi fuq id-diskrepanza bejn il-labor force skills u d-domanda tas-suq kif prezentat f'emenda numru 10. L-enfasi fuq ir-responsabilità ta' min ħaddem sabiex jipprepara lil ħaddim għal bidliet li ġib magħha l-innovazzjoni fis-settur. Naqbel illi min ħaddem irid jantiċipa bil-qoddim f'dan ir-rigward. L-importanza tat-talim tul il-ħajja huwa punt ukoll importanti li għandna f'emenda minnhom u l-bżon ta' introduzzjoni ta' support l-snajja tradizjonali. Il-prezenza ta' negozjanti żgħar fiċ-ċentri tal-irħula u l-importanza tagħhom għall-anzjani kif deskritt f'emenda numru 31. Ninsab ukoll favur ħafna mill-elementi fl-emendi suġġeriti mill-kollega Andrea Cozzolino. Nħoss li dawn l-elementi jgħatu stampa ċara ta' diffikultajiet li faċċjaw il ħaddim f'dan is-settur, nemmen li għandu jkun hemm xi tibdil għall-aħjar fis-sintazi u fil-mod ta' kif jitpoġġew it-termini. Konvint li l-offiċċju tagħna se naħdmu fl-imkien biex jinstab kunsens u qbil dwar sintasi u termini bilanċjati. Nishtiq u koll nirringrazzja l-kollega Kabarnoch għall-emendi 3, numru 16, numru 20, numru 28 u numru 29, kienu emendi tajbin ħafna, u irrit ninforma l-signorija tijak, l-presidenza u l-kollegi tijaj illi sissa erba emendi diġa ġew drafted għal kompromessi u ċirkolati u dawn jinkorporaw emendi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 u 17. Edin fil-fazi dan kollu ta' negozjar. U allura nħares b'ottimizmu u b'entużjażmu biex naħdem ma' shadow rapporteurs u kollegi oħrajn fil-futur biex insibu eh, progress u nagħmlu progress dan it-test ta' dan l-opinjoni. U nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kontribut illi, illi, tawni tul dawn l-aħħar ġranet jekk mhux ġimgħat. Grazzi ħafna. Alors, euh, qui souhaite intervenir dans ce débat Mela, min ixtiq jikkumment issa. Is-Sinjura Costello? Sinjura Lambert laqas? Mela, is-Sinjura Costello biss tixtieq titkellem. Grazzi, ħafna Sinjura President jiena qed uh, nitkellem uh, fisem shadow rapporter is-sur Kozzolino fil-SND huwa talabna l-ONET biex jagħti l-opinjoni tar-rapport u jqis illi l-opinjoni ta' każa bħala waħda tajba ħafna anka jekk m'għandix aspetti soċjali, niqsa' minn aspetti soċjali l-elementi kollha allura qegħdin jimlow dawn il-nuqqasijiet. Il-sur Kozzolino kien qed jaħdem ma' sur kaza fuq l-elementi ta' kompromess progress u huwa ċert li ħajil u riżultati tajbin f'perjodu ta' żmien qasil. Żewġ emendi li eh, saru minn sur Kozzolino huma importanti ħafna għal grupp l-ewwel net l-emenda ħamsa li tikkritika l-imġiba tal-multinazzjonali minħabba il-riċezzjoni ekonomika kien hemm telf ta' impjieg dan is-settur tal-retail u fost retailers il-kbar u dan eh, għalek eh, eh, mħabba fek il-ħadim għat jaħdmu inqas ħin u anka kumpaniji gbar għet użaw il-krizi biex jinaqsu l-staff u l-izidu l-ħinijiet ta' xol u jinaqsu mill-iskemi tajbin. L-emenda 14 mbagħad għandha xaqsa ma' settur ta' retail illi għandu kontratti flessibli ħaddima mill-aġenziji temporani kumpanji u anka għal xogħol ta' kull mun. Iġifiri ta', ta kull jum, iġifiri anka xogħol il-ħadd u fil-festi li għandu impatt fuq is-saħħa tal-ħaddiema u fuq il-ħajja soċjali u tal-familja tagħhom l-emendi. Għalhekk titlob illi li sa' membri jkollhom leġiżlazzjoni ċara dwar il ftuħnar ta' ħadd fil-għaxijiet fit-tartu eh, fil-vaganzi. Aħna ma rridux liberalizzazzjoni sħiħa ta' dan is-settur tar-retail u il-Europe Commerce ta' podġa din il-pozizjoni ta' nawanka organizzazzjonijiet kattoliċi war emenda 21 nissa u neħu l-ħar sentenza per messa sentenza orali u nejdu għani kwota. Strict legislation on opening hour in order to ensure fair competition. If the other groups vote in jekk il-gruppi l-oħra jivvotaw favuri ma jekk tiġi approvata l-emenda 14 aħna nistgħu nappoġġaw l-emendi l-oħra kollha u nixqu insemmu tliet eh, xogħlijiet l-onet it neħija tal-ħwienet żgħar miċ-ċentru tal-villaġġi eh, biex imorru barra mill-bliet biex u hekk jagħmluha veru diffiċli għal minu anzjanu jew għal ċertu persuni. Anka il-referenza għal eh, saħħa u għasigurta fuq il posta tax-xogħol fejn għandna data li turi li dawn eh, is-settur għandu riski gbar eh, marbuta miegħu għalhekk aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni eh, terġa' tassumi anka r-responsabilta f'dan ir-rigward. Aħna nix ikun hemm żieda wkoll fil-ispessjonijiet tal-xogħol mill-ispetturi biex jiġi mikxuf xogħol li mhux iddikjarat. Grazzi ħafna. Allora, Għaw xie kummenti oħra? Għaw xaħti ħor li xie jitkellem? Il-rapporter tixtieq tirrispondi għal Sinjura Kostello? fil qasid Sinjura President, eħe, dwar eh, dak li għal il-kollega tijaj Kosolino eh, dwar emendi ħamsa u emendment numru 14 dawn jistaw ikunu aċċettabli, pero il-format kurrenti tagħhom eh, li għanna qoddimna bħalissa naħseb li rridu nikjarifikaw xiftit. Ġifiri, jina naqbel li huma eh, emendamenti importanti, pero il-format tagħhom bħalissa huwa mhux ċar. Allura rridu naraw kif flimkien fil-ġimgħat li ġejjin eh, namlu iktar ċari. B'mod partikolari, amendment numru 14 Naqbel ukoll ehm, ma' referenza illi saret dwar il ħunet iż-żar fiċ-ċentri fiċ-ċentri tagħna u jiena ninsab pożizzjoni li ngħid lill-kollega tiegħi li se naċċetta dawn l-emendi dwar il ħunet iż-żar fiċ-ċentri fiċ-ċentri tagħna. Għal-pija naħseb kif għatlek, Sinjora President, kollegi, illi eh, ħankompli naħdem fuq compromise amendments u nittama li fil-ġurnati ġejjin dawn ikunu maluqin. Unkunu l-ħakna ftejn. Grazzi. Merci beaucoup. Donc... Grazie ħafna. Dan wassanna għal l-aħħar punt, il-punt tal-punt 28, aħna ħarsu l-lejn l fil-17 ta' ottubru, il-votazzjon sir fl-istess ġurnata ħalli il-pozizjoni tagħna mbagħad titħol flimko wkoll fil-25 ta' Novembru u jekk m'hemm xejn eh, kummenti m'għandna xejn taħt la jowbi kull ma ħansemmi huma il-dati tal-laqat li jmiss l-10 ta' Ottubru iġifiri l-ewwel eh, sezzjoni tal-Strasburgu mbagħad 17 ta' Ottubru fi Bruxelles. Il-ġurnata it-tajba u grazzi lil kulħadd.